Dex. Issa nitkellmu fuq id-debattitu konġunt fuq il-Filippini b'tliet rakkomandazzjonijiet Mr. Brock. Nadilu l-kelma issa. Is-Sur Brock jek jogħġbok. Herr President, uh, Sur President, kollegi. Aħna qegħdin niġu mitluba biex nagħtu l-konsensana għal ftehim ehm, mal-Filippini. Jekk aħna namlu dan għada mela aħna rridu niftakru wkoll il-numru ta' stati membri ġar ratifikaw huwa possibbli illi dan ser wasal biex jidħol fis-seħ sa ta' din is-sena. Il-protokoll tal- kummissjoni aħna na riżoluzzjoni wkoll. U jiena naħseb li relazzjonijiet bilaterali tagħna għandhom bżonn jissaħħu u dan huwa fl-interess taż-żewġ partijiet. Naħseb ukoll li aħna għandna eh, nsaħħu dawn ir-relazzjonijiet u waslu biex il-Filippini jirrispettamentari u jiġu demokratizzati. Jien naħseb li hemm bżonn ta' bażi iktar formali għan dan. Dan huwa pajjiż kbir, iċ-ċentru ta' xlok tal-Asja. U jista' jkun imsieħeb strateġiku ħafna lina. Il-Filippini għandhom ukoll um, aċċess importanti għall-ibħra, per eżempju, għall-Baħar ta' Ċina tan-Nofsinhar. Dan ifisser illi aħna għanna bżonn kbir illi jinsibu soluzzjonijiet paċifiċi u jiġifieri niżviluppaw relazzjonijiet tajba mal-Filippini. il-Filippini huma involuti fil-tilwim li huwa għaddej bħalissa fil-baħar ta' ċina tan nofsinhar. Iċ-Ċina għandha metodi aggressivi ħafna Dan it-tilwim qed iwassal għal tħassib serju fil-komunità internazzjonali u jien nixtieq inġeddet l-appell tiegħi biex nerbu din id-diffikultà dan it-tilwim fuq il-liġi internazzjonali. Il-ħelsien tal-mobilta mandu jiġi mawar. Għanna bżon ninkoraġġuhom biex isibu soluzzjoni paċifika u biex jagħmlu dan permezz ta' kooperazzjoni mill-viċin. Il-Filippini huma importanti għal dan biex niġġieldu kontra terrorizmu internazzjonali il-gruppi fin nofsinhar tal-Filippini għandhom kuntatt mill-qrib ma' gruppi terroristi oħra fix xlok tal-Asja bħal ISIS l-Al-Qaeda. Għaldaqstant għandna bżonn nikkombattu il-propaganda ta' dawn l-organizzazzjonijiet internazzjonali. Jidirli illi il-proċess paċifiku minn denaw ta' Marzu 2014 il-ftejim għal ftejim paċifiku dawn għandhom jiġu onorati. Għanna bżon immantru mantru x-xogħol li huwa dej bħalissa sabiex inkun nistgħu naċċertaw li l-liġi l-ġdida tiġi adottata fil-Parlament Filippin. Il-President il-ġdid ser jieħu l-ħatra dal-waqt u hu ġa għal il-juwa jappoġġja dawn l-affarijiet Huwa qal ukoll li il-każijiet tal-drittijiet tal-bniedem ser morru għall-aħjar. Deċembru li għadda aħna kellna il-GSP Plus dan huwa tajjeb għall-ekonomija Filippina kif ukoll għall-ekonomija Ewropea. U dan huwa eżempju ċar um, ta' relazzjonijiet li jistgħu jissaħħu mal-pajjiżi tal-iġien tal-Assoċjazzjoni tan Nazzjonijiet fl azja tax-Xlok. L-iktar ħaġa importanti huwa li l ftejmiet fuq id-drittijiet tal-bniedem u ta' drittijiet oħra jistgħu jiġu rratifikati biex iwasslu għal ambjent aħjar, governanza aħjar. Jista' jkun ukoll eżempju f'dawn l-affarijiet huwa ovvjament prekondizzjoni għal status GSP Plus. Huwa importanti li dan il-qafas ikun ta' suċess u biex uh, dan isseħ għanna bżon nimbuttaw li dan isseħ fil-futur qrib. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna Sur Brock. Issa naddi l-kelma l sur Kundos illi ser jitkellem sem il-Viċi President. Grazzi, jena nishtiq nirringrazzja l-Elma Brock tal-rapport tijaw, tal-prezentazzjoni li għadu kif tana. Jiena naqbel ma' ma' relatur dik li l-importanza biex aħna nsaħħu relazzjoni tagħna mal-Filippini. Il-Filippini naħseb li huwa pajjiż li ma jingħatax l-importanza li ħaqqu għal-bod vera mandu relazzjoni tajba ħafna mana, mod partikolari kummerċali huwa pajjiż importanti kif tajqat tajjeb inti minħabba il-post strateġiku fejn jinsab fi xlok tal-Asja huwa pajjiż illi għandu sitwazzjoni interna u esterna komplessa ħafna, inti semmejt tajjeb ħafna il-proċess ta' paċi minn eh, minnaw u naħseb illi għanna nifukaw fuq dan il- Ftehim u nimplementaw għal-ġit tal-Filippini. Għanna relazzjoni aħna mal-Filippini kif tafu illi tmullura ħafna u ħafna snin, naħseb illi hemm interess komuni b'saħħtu ħafna din ċelebraw 25 eh, sena tal-sħubija bejn l-Unjoni Ewropea u l-Filippini matul dawn is-snin il-relazzjoni kibret għal waħda eh, ta' sħubija bħala kummerċ u anka dik li kooperazzjoni fil-qasam ta' sigurtà u kooperazzjoni b'mod ġenerali li jkun hemm kuntatt bejn in-nies eh, tal-Filippini u l-Unjoni Ewropea kif tafu il-Filippini jesportaw ħafna eh, xogħol il-ħaddiema ġifieri u nixtiequ illi jkun hemm rispett ta' drittijiet tal-bniedem ta' dawk il-ħaddiema bil-Filippini. Jiena Nittama f'dan il-qafas modern li jippermetti li relazzjoni ssir waħda aktar b'saħħitha matul id-deċenni li ġejji, mod partikolari f'dak li ndux ma' relazzjoni politika. Dikjerazzjoni ta' Marzu fis-sem l-Unjoni Ewropea dawk li huma l-żviluppi riċenti fil-baħar tinħat isfel ta' Ċina u anka il-tisħiħ tal-proċess ta' paċi minn hawn naħseb li huwa potenzjal kbir ħafna fil-ġlieda kontra l-radikalazzjoni. Hemm xi gruppi jabu sajjaf b'mod partikolari li qalu li għandhom allegiance mal-ISIS u l- l-Unjoni Ewropea tixtieq taħdem aktar mill-viċin mal-Filippini bl-aktar mod intelligenti biex aħna naraw kif il-gvern jista' jindirizza b'mod effettiv din it-tedida interna. Ħanati eżempju dwar relazzjoni politika li aħna din nippruvaw noħolqu huma aċċettaw li imexxu eh, forum tal-Asian eh, dwar il-vjolenza estrema eh, is-sena id-dieħla biex anka nifukaw fuq il-prevenzjoni u r-radikalizzazzjoni mhux biss ehm, il-terrorizmu. Anka l-FTA se jiġi konkluż matul is-snin li ġejjin u hija ħaġa tajba li kien hemm l-ewwel negozjati, l-atmosfera kienet waħda pożittiva. Minn Deċembru tal-2014 il-GSP Plus qed joħloq aċċess aħjar għas-suq tagħna ehm, għabbażi tal l-impenji li għanna għal dawk li huma drittijiet tal-bniedem u xogħol tajjeb u governanza tajba Għadin naraw illi il-perċentuali ta' sportazzjoni qed tiżdied, konna um, tajnikom rapport f'jannar kif ukoll kif qed inti r-relatur sur Brock hemm affarijiet oħra li jridu jsiru l-aktar f'dak li għandu x'jaqsam mal-konvenzjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem li nsemmu fid-deċiżjoni ta' GSP Plus u kif qed inti wkoll sur Brock U naraw dan anka fir-report tiegħek għandna referenza speċifika riforma ġudizzjarja u anka għal eh, etil ekstraġudizzjarju. Eh, Inti semmejt dan fir riżoluzzjoni tal-Parlament għamiltu ħaġa tajba li zaħaltu fir-riżoluzzjoni. Issa għandna trasport blajru dik hija wkoll importanti ħafna fir-relazzjonijiet għandna mal-Filippina għax taqqa iż-żewġ pajjiżi, negozji, ċittadini se jkun hemm iffirmar ta' ftehim orizzontali dawk li huma servizzi blajru bejnietna bejn l-Unjoni Ewropea u l-Filippini u dan naħseb li se joħloq ftehimiet bilaterali u dawn se jkunu konformi anka mal liġijiet tal-Unjoni Ewropea. L-iżvilupp Il-Filippini ehm, għandhom problema kbira bin-ugwaljanza, hemm problemi għal dik li hija l-SDGs, ehm, l-iżvilupp in ġenerali anka għanna eh, program għal periodu eh, sal-2020 ehm, b'total ta' 325 miljon euro. U din hija żieda sostanzjali isu żewġ darbit u nofs meta qabel mal-perjodu ta' qabel, għalhekk importanti li naħdmu mal-Filippini mal-Presidenza ta' l-ASEAN għas-sena d-dieħla. Naħseb li l-Filippini kienu importanti ħafna għalina li jixtiequ eh, jimpenjaw ruħna magħhom ukoll għal dak li huwa s-summit tal-għadu għalhekk huwa importanti illi najdu xi ħaġa u s-Sur Brock dan intamiltu fl-elezzjonijiet tad-9 ta' Mejju L-ewwel net il ehm, kemm ħafna nies li votaw, ir-riżultati kienu ċari u dan grazzi għal Kummissjoni Elettorali tal-Filippini u tal-kooperazzjoni tal-amministrazzjoni ta' qabel ta' Aquino kif tafu nafu li kien hemm stqarrijiet matul u wara l-kampanja elettorali mill-kandidat li rebaħ kif ukoll minn oħrajn u l-iktar l-intenzjoni biex terġa t-daħħal il-pena tal-mod nixtieq nassigurakom li l-Unjoni Ewropea hija determinata illi żomm mal-valuri tad demokrazija ta' stat ta' dritt eh, fir-relazzjoni tagħha mal-Filippini aħna eh, nistennu bil-ħerqa li naħdmu b'mod kostruttiv mal-amministrazzjoni l ġdida ma bżonn niġġudikaw ġudikaw l-amministrazzjoni Eh, ovvjament mill-azzjonijiet tagħha nixtieq nkun naf l-orjentazzjonijiet ta' politiki, forsi fil-marġni tal-laqgħa li se jkollna fil-15 ta' eh, Ġunju, eh, ġimagħtejn wara illi ikun hemm l-inaugurazzjoni tal-President u għalhekk biex nikkonkludi sur President ir-ratifika tal-PCA se tagħti pjattaforma għal kooperazzjoni imtejba mod ġenerali fir-rapport tagħna inkluż dawn l-elementi kollha tal-drittijiet u kol tal-xol kif ukoll dialogu fuq id-drittijiet tal-bniedem. Grazzi ħafna tal-attenzjoni ta'kom, grazzi Sur President, grazzi lilek, Onorevoli eh, Ministru Dan Kavel bl-Olandis, grazzi ħafna. Issa morru għal gruppi permezz tal-rappresentanza eh, tal-PPP il-Onorevoli Werner Langen jekk joġbu. Grazzi ħafna, President. Jiena nixtieq naqbel ma' dawk li tkellmu qabel ġifiri ma' Sur Brock u nixtieq nirringrazzjah għal dan ir-rapport u ovvjament nirringrazzja wkoll lill ministru għall-analiżi bħala President jiena favur ħafna tal-konklużjoni tal dan il ftim ta' kooperazzjoni u ta' partenarjat nistgħu naraw il-progress nafu illi fil-Filippini kienem u possibli li konna eh, bidla fil-gvern minar dem u huma eh, votaw xi 8 eh, u 9 u nafu lakune li muma ma talinċu għal preferenzi fitter li 65% tal-esportazzjoni ta' nel-pajis jistaw kollu maċċesta rifarju lejn l-Unjoni Ewropea u dan kien progress u għak aħna Eh, impenjati wkoll fin-negozjati għal proċess ta' paċi mal-MIFL u dispjaċina illi il-ftejim ma ġiex firmat imma aħna nittamaw illi taħt president ġdid dan jiġri u fl-aħħar mill-aħħar se jkun hemm eh, ftejim ta' kummerċ ħieles għabbażi ta' din ta' dan il-partenarjat dan il-ftejm l grazzi ħafna eh, tal-għajnuna tijak issa fissem il-grupp tal-SND il-deputat Goffredo Maria Bettini. Nixtieq nirringrazzjak, President, l-approvazzjoni tal-ftejim AFAS ta' partnerjat u kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Filippini huwa qatt importanti ħafna bħala shadow Rapporteur tal-SNDina nirringrazzja l-kollegi kollha mod partikolari l-Onorevoli Brock illi konsidra b'ħafna intelligenza u eh, bilanċ xi emendi minna ħatana u wasanna għal kompromessi li kellhom igawdu minn maġranza kbira. Din la preparazzjoni tal-ftejjem jikkonferma l-imbottatura li aħna Ewropej nixtiequ nagħtu l-iskambju kummerċjali tal-libertajiet anki bħala opportunità l iżvilupp ta' demokrazija kif ukoll trittijiet tal-bniedem li huma kondizzjonijiet deċiżivi biex inkunu nistgħu nikkonkludi xi tip ta' ftehim fil-qasam kummerċali u għalhekk dan ifisser ukoll illi dan il ftejim jirrigwarda l-fatt illi dan huwa qasam tad-dinja, żona tad-dinja li tiżviluppa ħafna u għal daqstant nistaw najdu u kollox lok tal-Azja illi qed jikber ferm iktar mill-Ewropa u għandha popolazzjonijiet attivi li jridu jgħixu Umbat fost dawn il-pajjiżi hemm ukoll dan il-pajjiż ta' Filippini li għandu storja antika ħafna u għandu storja wkoll tradizzjonali u għalhekk hemm ukoll eh, korruzzjoni hemm abbużi wkoll tal-forzi tal-ordni, tal-żamma tal-ordni, imma Per dan il-pajjiż demokrazija kbira b'kostruzzjoni li tiddefendi l prinċipju fondamentali tal-libertà u tal-rispett tal-persuni. U għalhekk għana nixtiequ iva ntejbu l kondizjoniet tal-faqar, tad-dritti tal-bniedem, tal-klima, imma fil qafal ta' rida tajba ta' ħidma, ta' poċ, ta' ħbiberija ma' dan il-pajjiż u mux eh, kritika biss u nittama illi fix-xhur li ġejjin din il-kooperazzjoni mal-Filippini tista' tavvanza sew anke fuq il-livell kulturali kif ukoll politiku u dan il-gvern li ġie elett maġġoranza kbira jkun jista' tassew itejjeb is-sitwazzjoni. Grazzi ħafna l-Onorevoli Bettini, issa fisem li sijar l-Onorevoli Bas Belder. Grazzi ħafna, President. Paragrafu 12 u r-riżoluzzjoni fuq il-Filippini hija tajba. Tħassib tagħna fuq l-effetti eh, tal-baħar eh, ta' isfel ta' ċina mħabba t-tensjonijiet li jeżistu u s-sigurtà ta' dawn ir-rotot kummerċali importanti ħafna għandna bżonn nenfasizzawhom eh, dan huwa fattur kol ġeopolitiku u il-sistema legali hemm bżonn eh, narawha u nżommuha. Għalhekk eh, ċar eh, f'din is-situazzjoni għandna bżonn nżommu għajnejna fuq ah, ġifiri l-kwistjoni tal-arbitraċ, dġa s-semmiet u kol anki l-Beijing. Dak li għedin naraw min rizoluzzjoni hija kodiċi ta' kondotta għal dan il-baħar tisfel ta' ċina. U għalek, dak li forse ħallejna fl-2012 għanna bżon nerġaw eh, naħdmu biex ikonna tassow ftehim ta' kooperazzjoni bejn dan il-pajjiż u l-Unjoni Ewropea. Issa eh, fisem l-alde e l-Onorevoli Kjuċuk. Grazzi ħafna, President. Страната постигна значителен прогрес и не случайно през декември 2014 година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 Mela, veru dan il-pajjiż eh, ratifika diġà seba mit u għalhekk il-Filippini huwa msieħeb par excellence għalina u aħna kuntenti ħafna tal-konklużjoni ta' dan il-ftehim. Ovvjament aħna nixtiequ jkomplu nappoġġaw najnu lil filippini biex tnaqqas il-faqar tiġġielet kontra diżassi naturali, tiġġielet kontra terrorizmu, traffiku illegali tal-persuni kif ukoll il-bidliet klimatiċi. Ma nistawx lanqas ma natux importanza li l-pretenzjonijiet eh, taċ ċina f'dan il-baħar ta' sfel taċ ċina u għalhekk jiena eh, nagħmel appell il-partit kollha konċernati biex jevitaw kull azzjoni li ma tkunx waħda pożittiva u kull, eh, kull il-ment imur u jew kull konflitt imur u d-dim orti tal-arbitraċ. Jina kontent eh, tal- negozjati li bdow fl-2015 u żgur mhux forsi l-konklużjoni tal ftim se jiftaħ il bibin lejn kummerċ kif ukoll l-investiment għal benefiċċju tal-Unjoni Ewropea kif ukoll tal-ASEAN. Grazzi ħafna. Thank you. Uh, on behalf GUE Group, Grazie Grazzi ħafna issa id-deputat Ħaġi Gorġu. Grazzi ħafna, President. L-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi terzi għandhom bżonn eh, jaslu għal jaslu biex jaslu trasposizjoni tal-libertajiet U l-Filippini għandhom diffikultajiet, għandhom problemi ħabba l-korruzzjoni, ħabba nuqqas ta' ħarsin ta' dettijiet tal-bniedem eh, kif ukoll hemm problemi f'dan il-baħar tisfel taċ-Ċina, aħna kontra kull azzjoni unilaterali għax ovvjament jaslu għal destabilizzazzjoni u insaqsu għal dialogu biex ikun hemm dejjem soluzzjoni paċifika l-affarijiet, il-ftajim jista' jkun iktar ekwilibrat, jitkellem biss fuq teddit miċ-Ċina u mhux fuq l-eżerċitazzjonijiet militari tal-Amerikani fil-Filippini, u għalhekk il-ftajim ta' kooperazzjoni ta' kummerċ ħieles għandna bżonn nistenduh għal pajjiżi kollha tax-xlok tal-Asja il-ftemiet tal-Unjoni Ewropea għandhom bżonn jiffokaw ukoll fuq it-titjib tas-sitwazzjoni tal-ċittadini tad-drittijiet tagħhom tal-ambjent u tal-kostruzzjoni tas-slim ta' stabilità. Grazzi ħafna President. Grazzi lilek. Issa fisem il-grupp tal-ħodor l-Onorevoli Reinhard Butikoffer. Grazzi ħafna President. Il-grupp tiegħi jista' jappoġġa Eh, dan il-fim ta' kooperazzjoni mal-Filippini u ħna se nivvotaw favur. Il-relazzjonijiet, eh, fil-relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u l-ASEAN, il-Filippini għandhom rwol importanti u aħna nixtiequ dan il-partenjat kompli taħt il-gvern attwali u mhux biss fis-sfera ekonomika. Nistennaw illi il-President il-ġdid ikun responsabbli u mhux bħalma smajna sissa nifmu situazzjoni diffiċli f'dan il-bahar tisfel ta' ċina imma napoġġaw soluzzjoni paċifika għat-tensjonijiet f'din iż-żona u nixtiequ illi il-Kumitat tal-Arbitraġġ ikun jista' jiġi rispettat meta joħroġ sentenza jiddispeċina li hemm ksur militari ta' drittijiet tal-bniedem li naraw pala ġrajiet fil-Filippini imma negozjati lejn il-paċi fuq il-stat ta' dritt hija ħasra illi ma ħallawx il-frott. Il-konvenzjonijiet fuq ix-xogħol eh, ġew firmat mill-Filippini nixtiequ illi jimplementawhom. Grazzi ħafna issa fisem EFDD l-Onorevoli Castaldo. Grazzi ħafna Aziz President. Tajjeb, mela, Ovvjament aħna nilqgħu pjaċir kbir fatt li hemm ftehim ta' kooperazzjoni mal-Filippini anki jekk hemm punti kritiċi importanti ħafna illi għandna bżonn enfasizzawhom. Anke fuq il-fatt il intuhom dal-istatut eh, ta' stat preferenzjali forsi għaġġinna wisq meta għamilna hekk għax hemm ħafna rapporti anki pereżempju mill-Amnesty International għad fadal każijiet ta' tortura f'dan il-pajjiż, speċjalment mill-forzi ta' żamma ta' l-ordni, attentati għall libertajiet tal-kelma u abbużi wkoll mill-milizzi armati illegali. Nixtieq nenfasizza wkoll kemm miex ħaġa tajba li aħna ndaħlu fil dawk li huma it-tensjonijiet fil-baħar tisfel taċ-Ċina u anke l-eċitazzjonijiet li hemm pereżempju tal-Amerikani anke l fatt tat-TTP u għalhekk aħna għandna bżonn forsi naraw eh, każijiet oħra ta' kummerċ aggressjoni minn naħa ċina minħabba prodotti tagħna u naraw ukoll il-kompetitività u wkoll fid-dawl tal-ġeopolitika. U għalhekk aħna nistennew minn dan il-gvern il-ġdid eh, passi il-qoddim eh, kif u koll zam eh, li se jagħmel wet li se jagħmel matul il-kampanja elettorali. Grazzi ħafna Revoli Castaldo, issa fissem li NF, l-Onorevoli Mario Borghezio, grazzi ħafna President, ġudizzju fuq dan il ftejim Jisu eh, influenzat mill-konsekwenzi li jista' ikollu li jista' jkun ibsin ħafna u taħsara għal partijiet tal-produzzjoni Ewropea, per esempio ta' pajjiżi l-Italja. Ħanati eżempju, il-ftejim li permetti l-Filippini li esportaw mingħajr ma jħalsu Dazi 60% per esempio anki il-prodotti ta' Tesli kif ukoll eh, ta', ta, ta miex ħaġa li toġobna anki da l-għaniet tal-ftim huwa li naslu għal-fim ta' kummerċ ħiles imma fil-rapport fil-ftejim nikkonsidra illi attwalment daw kollha illi jixtiequ ikunu imprendituri eh, fil-Filippini u jibdew mill-Ewropa ta' bil-forsi kollhom eh, kollhom eh, imsieħbin li huma lokali li bil-forsi tekom maġġoranza fil-kumpanija u da il-kummerċieli skonti u għalhekk il-President Duarte qal li se jaħdem ħafna għandu pjanijiet kbar għall-investiment, eċetera. Imma l-SMI e stana jkun jistgħu jipparteċipaw u nispeċini ngħid li nidubita ħafna. Grazzi ħafna l-Revoni Borgesio. Issa l-Onorevoli Francisco Jose Milan Mon. Grazzi ħafna, President. Il-Filippini membru importanti ħafna tal-ASEAN huwa wkoll viċin ħafna tal-Unjoni Ewropea u aħna għandna ħafna storja flimkien u ħafna interessi komuni u l-ftim li għadha se napprovaw huwa pass kbir il qoddim fir-razzjoni politiċi tagħna u qed itriq ukoll eh, eh, għal kooperazzjoni bilaterali il-ġrieda kontra il-tibdil klimatiku, il-faqar, id dittijiet tal-bidem, eċċetera u kienem ħafna busi fil-Filippini u għalhekk qegħdin naraw dawn l-affarijiet. Imma dan il-ftehim qafas se faċilita l ftejim ta' kummerċ bejn unjoni Ewropea u l-Filippini negozjati għaddejjin illi se jieħdu l-post ta' strument unilaterali, per esempio tal-istrument li kena f'Deċembru tal-2014, u għalhekk nixtiequ li l-Filippini komplu jġildu kontra s-sajt illegali mhux irregolat, l-IUU, u għalhekk Eh, nala billi najt li nifraħ li jekk hemm dan il ftim illi se tfisser li kunem kooperazzjoni mill-qrib ma dan il-pajjiż tant importanti tar-Reġjun Paċifiku. Grazzi ħafna. Grazzi lilek. Issa is-Sinjura Jill għal minuta nofs. Mikrofonu jekk joġbok. Jina nilqa il-ftejm ta' kooperazzjoni partnerjat ma' l-Filippini pala bażi importanti biex nsaħħu relazzjonijiet mal-pajjiż u mal-reġjun illi qed iżid fl-importanza ġeopolitika. L-Unjoni Ewropea msieħeb importanti għal Filippini fil-kummerċ, fil-investiment, imma kemm se jkollna importanza l derba TTIP eh, l istati Uniti mar-reġjun illi l-Filippini tixtieq tissieħeb tkun ratifikat u implementat. U lekek aħna nixtiequ nkunu dejjem ta' qudiem għanna bżon navanzaw fin negozjati għal FTA, għanna bżon li dan ikun pala pass il qoddim li jwassal għal ftim ma' xlok tal-Azja. Għasa ieħor fejn għanna bżon nżidu l-importanza tagħna huwa dan il-baħar t ta' Ċina fejn il-provokazzjonijiet eh, Ċiniżi jitħassew eh, kull kull jum u għalhekk għandna bżonn insibu soluzzjoni mhux biss stabilità globali ma wkoll ar-rotot kummerċjali tagħna huwa importanti ħafna l Ewropea illi jisir ferm iktar proattiva eh, f'dan ir-reġun u mhux billi tinjora kwistjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem bħala ritorn, le, eh, anki mħabba il-kommenti tal-bira tal-President Duarte u ma ta' tħassib kbir għalina. Grazzi ħafna, Signora. Grazzi ħafna. Is-Sur Seinfeld, grazzi ħafna, President. Ix-xlok ta' l azja speċjalment il-baħar tisfel ta' Ċina, huwa żona perikolusa ħafna, hotspot li tista' tisplodi għax hemm ħafna konflitti għaddejjin, imma mill-banda l-oħra hemm ħafna armati li huma konċentrati hemmhekk. Dan huma l-aspetti negattivi. Imma Hemm ukoll eh, l-ek sejħin Economic Tigers dawk il-potenzi li qed iżidu dejjem fl-ekonomija tagħhom biex isaħħuha, u għalhekk l-Unjoni Ewropea għandha bżonn li kollha preżenza politika u ekonomika f'din iż-żona tad-dinja. 100 miljun kattoliċi ċittadini tal-Filippini jgħixu dan il-pajjiż ħanna bżonn inżommu relazzjonijiet ribħafna ħafna magħhom li tkun priorità tagħna u għalhekk jiena nilqa' il-ftejjim fuq il partarjat u l-kooperazzjoni u nilqa l-fatt li se negozjaw ukoll l-FTA u nittama illi dan namluħ malar. Grazzi ħafna. Uh, adesso l-onorevole L-onorevole Alessia Maria Mosca. Dan huwa din azzjoni strateġika f'din il-post importanti bil-potenzjal tal-iżvilupp, il-ftehim tal-iżvilupp tal-ifisser iżjed svilup eh, kommerċali biex nirrinforzaw l-kooperazzjoni fuq drittijiet tal-bniedem u kollaborazzjoni strateġika. Il-isobija u l-ftuħ tal-kummerċ ehm, bejnhom jrid ifisser iżjed ehm, eh, protezzjoni drittijiet eh, tal-interessi tal-, tal, tal, tal ftejim għal ġejjeni l-Unjoni Ewropea se tkun ftejn il-Filippini. Meta tħares lejn id-dinamizmu tal-Filippini importanti li nistabilixxu il-rabtiet mill-viċin mal-pajjiż tal-pajjiż tar-reġjun di strateġija trid timmira lejn it-twettiq tal- tal-affarijiet komuni ehm, fejn jistgħu jibbenefikaw il-ċittadini u l-żewġ partijiet u fejn ikonna il-kooperazzjoni u nirrinforzaw l-iskambji. Grazzi. Nisanda għanna l procedura ta' kaċ għaj? l għu l-axħar. Il-deputat Notis Myers. Grazie ħafna, President. Ta' relazzjoni tu ma' importanti ħafna l-Unjoni Ewropea. Il-Stati membri li jistu jinvestu f'dan l-ekonomija li jgħet tikber qed naraw id-drittijiet però li qed jinkisru hemmhekk. Żewġ miljun tifel u tifla li qed jaħdmu hemmhekk. Hemm ħafna korruzzjoni u l-opponenti eh, fiżiċi qed jiġu eh, persekwitati tagħna huwa komuni. Ta' kollu daftej ma dawn il-pajjiżi jmur kontra l-azzjoni tal-SMEs fil-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea. Ma nistax nalqu għajnina fuq il-iksur tal drittijiet tal- dan il-pajjiż speċjalment meta ftehim jifavorixxi l-intrapriżi kbar. Grazzi. Ikellimni issa fissem il-Viċi President, il-Rappresentanta għolja tal-Politika tal-Sikurezza, il-Ministru Kandas, għandek il-kelma. Grazie ħafna, Sir President, ma sapilli illi l kien importanti ħafna nirringrazzjakom għal ċarrezza tal-interventi tagħkom. Jiena smajt l-interventi tagħkom ħat nota tal-aspettattivi tagħkom u ta' tħassib ta'kom, specialment fil- fil-gwar tal-implementazzjoni ta' dan il-ftejjim u eh, fil-gwar tal-relazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Filippini. Nasab li minn dan il-dibattitu eh, nistaw naraw li għanna l-istess reda biex nizviluppaw dawn relazzjonijiet bejn iż-żewġ partijiet. Iżda għanna nkomplu nizguraw li dan jibqa' bażi tal-valuri eh, u interessi komuni. Mm referejtu għal ħafna kwistjonijiet differenti u speċjalment fil-gwad ta' drittijiet tal-nidem u il-kumeġ ħeles, il-situazzjoni fil-bahar ċinisa u anki situazzjoni tal-paċi fil-proċess tal-paċi fil-Filippini. Ħanibda fil-gwad tal-drittijiet tal-nidem ħanneħi kull tħassib li għad fadal illi li għad fadal l-evaluazzjoni tal union Ewropea fil ta' tal-ġittijiet tal-bniedem fil-Filippini ġiet diskritta fil-rapport fil-gwad tal-rapport ġenerali tal-preferenzi fil-gwad tal-2014-2015 li ġi sottomess lilkom f'jannar l-2016. Et naplikaw biex inkomplu nevalvaw il-konformità ma dawn il-konvenzjonijiet ta' ġusma u da eh, dana riferut fil-fil- fid-deċiżjoni u il-programm se jagħti l-opportunità biex nestendu il-kapaċitajiet et u bekk qed nestendu il-kapaċità tal-xogħol tal-Kummissjoni tad-Drittijiet tal-Midem fil-Filippini fil-2017 se nħarsu lejn l-implementazzjoni tal-impenji internazzjonali li eh, saru mill-Filippini u PCA e oħra se tiġi Eh, stabilita fil-gwad ta' negozjati tal-FTA stess. Dawna ġew din fl-aħħar tas-sena li għaddiet kena l-ewwel round f'Mejju tal-2016 u nittamaw li nagħlqu l-biftejjim fejn inkopru ħafna medda sieħa ta' kwistjonijiet fil- fl-Asja mal-Asja hija Filippini huma li żed importanti ħafna il ħames il-raba l-ikbar ekonomija u anki l-servizzi kummerċali eh, wkoll eh, kena iżjed minn 3 biljun eh, fil-2014 l-Unjoni Ewropea hija l-ikbar investitur, investitriċi fil-Filippini. fil filippini ġili nis ma jafu ma jafu din jasbu li l-Istati Uniti jista' le hija l-Unjoni Ewropea fil tal-kompetizzjoni ġusta hija eh, għandha tkun ta' interess fil-negozjati tal-FTA se jkun għall-evalwazzjoni tal-impatt tal-sostenibilità eh, kommerċali biex ninkopraw ħafna kwistjonijiet li jinkludi dan u dan inkludi ħafna dimensjonijiet kif ukoll l-evalwazzjoni tal-impatt u l-evalwazzjonijiet eh, tal-impatt. Importanti li najdu għadin. Umbat kien hemm min rifera dwar il-sitwazzjoni strateġika interna jew esterna fi u barra mill-Filippini l-ewwel net il- il-situazzjoni tal-Filippini fil kwad tas South China Sea u anki l-qoddim il-qorti permanenti tal-arbitrazzjoni nixtieq niddikjara pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea kif tafu l-11 ta' Marzu l-Unjoni Ewropea ħarġet dikjarazzjoni fil kwad tal-situazzjoni fil-baħar tisfel tal-Ċina diġà enfasizzajna l tal tagħna li għandna nżommu l-istat ta' dritt li insibu soluzzjoni tal-tilwim mod paċifiku mingħajr l-użu tal teddit jew qawwa u ehm, ma nużawx l-azzjoni unilaterali dawn huma tliet punti tal-pożizzjoni tal-Kunsill dwar dan fil-rigward ta' sovranità imbagħad m'għandniex pożizzjoni dwar dan m'aħniex qed neħdu pożizzjoni l-Unjoni Ewropea hija parti kontraenti għall-Konvenzjoni dwar il- tal-unklos u għanna l-ikbar fiduċa fil-proċedimenti għaddejjin u qed nistennew ħerqanin għal deċiżjoni mit-tribunal eh, dan is-sajf. Il-soluzzjoni negozjata fil-gwart tal-ċina u ASEAN li ila għaddejja għal ħafna żmien ħafna miżuri biex nibnu biex nżidu fiduċa hija l-aħjar miżura u ninkoraġġi l-oħrajn biex isegwu dan l-eżempju. Pala konklużjoni, l-importanza tal-proċess ta' paċi ehm, tinsab fil- fil-Filippini. Naħseb li dan se jkun wieħed mill-kejliet, speċjalment għan-nies mill-Filippini. Eh, biex naraw, jekk l-amministrazzjoni l-ġdida tkun tista' tagħmel proċess, eh, progress fil-dan il-qasam mal mpa Aħna ovvjament se nippromovuh dan, se nappoġġaħ. Minni se nidħol fid-dettalji dwar dawn in negozjati għax ma nix biżejjed ħin iżda l-Unjoni Ewropea tappoġġa dan u dan huwa parti mill-istrumenti li qed jikkontribwixxi għal programm ta' paċi. L-Unjoni Ewropea appoġġat il-ftehim komprensiv tal Banko Moro fejn għandna programm sostanzjali ta' jżid minn 5 miljun euro l-implementazzjoni bdiet fl-awissu tal-2015. Nirringrazzjak, Sur President. Grazie ħafna, Ministru.